Mela, natu l-kondoljanzi il vitmi tal- u l-familjari tal-Gwatemala biex inkun nafu il- irridu nkun nafu x'ġara x'wassal għal eh, dan il-ħruq li sar żgur li daw it-tfal u żgħażagħ kellhom ikunu protetti aħjar. Come sapete la scorsa settimana abbiamo celebrato la giornata della donna il-ġimma l-oħra fil-ġenet li għaddew aħna iċċelebrajna il-ġurnata tal-nisa, tal-mara. U jina nishtiq illi dawn ma jkunu, sempliciment eh, ħaġa li nqodu najdu għam ma jkunx hemm xejn eh, fis sonsjali għad nisa li huma vittmi ta' violenza ta' kull tip u rridu nrispettaw id-drittijiet tagħhom jiena sħat